meine sehr geehrten damen und herren einen herzlichen guten morgen! die sitzung ist sinjuri l-għodwa tajba eh, niftu s-seduta ta' tal-lum u nistgħu ngħaddu immedjatament għall-ewwel punt tal-aġenda tagħna ġifieri d-dikjarazzjoni tal-viċi president tal-kummissjoni u r-rappreżentant għolja illi llum ħadd tkun irrappreżentata mill-viċi president tal-kummissjoni Kummissarju Stiljanidis. Nautinkom, merħba għalli nibdew niddiskutu l-intervent militari tat Turkija fil-tramuntana tas Sirja u l-konsegwenzi ta' dan l-intervent militari. Kif tafu għandna sistema ġdida ad hoc tal-kartil blu u catch DI mhux għalfejn qed nirrepeti iżda tistgħu tużaw il-forma, il-metodu antik li aħna konna qegħdin nużaw. U ma tismantkom xalfej tistennew il-proċedura ta' KHDI fit-tmim id-dibattitu, mela nistgħu nibdew immedjatament b'dan id-dibattitu u nixtieq nistieden lill rappreżentanta tal-Kunsill l-Onorevoli eh, Sinjura Tupurajnen biex Tikkomunikana l-pożizzjoni tal-Kunsill. Nodba tajba, Sur President. Members of the European Parliament, the Turkish incursion into North L-operazzjoni tat Turkija fil-Grigal ta' Sirja tidher illi naqset ċertament kien hemm er diversi atturi internazzjonali li rridu jaraw illi dan huwa fil-fatt il-każ u kien hemm ukoll sforzi biex innaqsu l-operazzjoni mill-Viċi President tal-Istati Uniti Pence biex bekk huma nnegozjaw waqfien temporanju mat-Turkija u għandna memorandum ukoll iffirmat bejn il-President Putin u l president Erdogan f'Soċi. Ir-rappreżentant Oli kienet preżenti magħkom fl-ewwel jum tal-offiża u hija mill-ewwel għamlet talba illi t turkija twaqqaf l-attakk il-tħassib tat Turkija jridu jiġu indirizzati b'mod diplomatiku, mhux b'mod militari li jista' jwassal għal aktar ħsara u aktar tbatija għall popolazzjoni tas-Sirja u nemmnu wkoll l-Aġenziji Internazzjonali ma għadhom ma waqfux it-tweġiba tagħhom u qed jgħinu lil dawk illi kellhom jitilqu minn darhom. Pero ma jistax ikun hemm skuża għal dawn il-mijiet ta' imwiet li kien hemm lanqas għal bombardament ta' starijiet u postijiet oħra fir-reġun. Aħna eh, qegħdin naħsbu fil-destin tal-poplu Kurd u anki dawk li huma milquta minn dawn l-ostilitajiet. L-uniku mod kif aħna nistgħu nirkonoxxu is-sakrifiċċju tal-SDF fil-ġida kontra Daesh huwa li nibnu Sirja demokratika inklusiva, pajjiż fejn iċ-ċittadini kollha iħossuhom f'darhom. Ma jistax ikun hemm soluzzjoni militari għal din il-azzjoni militari. Irridu nappoġġaw il-proċess politiku biex ikpek ikun hemm soluzzjoni dewwiema għal dawk kollha involuti. U allura irridu nappoġġaw ix-xogħol tal-Kumitat Kostituzzjonali li se jiltaqa' aktar tard u minkejja dawn l-aħħar avvenimenti u forsi anki minħabba fihom issa wasal il-waqt biex il-kumitat jiltaqa'. Għandna fiduċja sħiħa fil-envoj tal-Nazzjonijiet Uniti tal-Istat tal-Nazzjonijiet Uniti biex bekk aħna nsibu soluzzjoni u anki il-Komitat Kostituzzjonali jista' jwassal għal ċiklu ta' fiduċja biex inwasslu għal bidliet li huma wkoll bżonjużi għal ġejjini tas-Sirja biex ikonna wkoll transizzjoni politika. Nafu li l proċess mhux se jkun wieħed faċli, però irridu nieħdu azzjoni mal imsieħba internazzjonali tagħna. U t-Turkija u r-Russja wkoll irridu jkunu inklużi f'dan il-proċess. Irridu jkun hemm ġustizzja u rendu kont minħabba r reati illi wkoll kienu r-riżultat ta' dan il-konflitt u anki minħabba l-aħħar offiża u dana huwa għal slim għal stabilità rikonċiljament illi aħna nixtiequ għas-Sirja. Issa it-Turkija u r-responsabilità tagħha għas-sitwazzjoni attwali. It-ħassib ta' sigurtà tat-Turkija mhux se jiġu imwieġba minn intervent militari. L-offiża minflok qiegħda iddajjef il-ġlieda kontra Daesh u qed tedded is-sigurtà komuni tagħna. It-Turkija għamlet sforzi kbar biex tilqa miljuni ta' rifuġati għal diversi snin bla dubju ta' xejn dwar dan. Madankollu l-azzjoni militari ta' Turkija qed tagħmel sitwazzjoni diġà kumplessa ferm aktar diffiċli u allura qegħdin inżidu biss ma' sitwazzjoni tassew drammatika. U għalhekk Il-mexxejja Ewropej u l-Ministri tal-Affarijiet Barranin ikkondonnaw dan l-attakk u l-Stati membri iddeċidew illi iwaqfu l-esportazzjoni tal-armi lejn it-Turkija u jinsistu illi l-azzjoni mhux biss trid tieqaf temporanjament iżda kollox jieqaf għal kollox. Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin ukoll għamilha ċara illi mhux se nagħtu assistenza fejn ikun hemm eh, drittijiet tal persuni fir-reġun eh, li jiġu wkoll injorati. Aħna dejjem konna ċari fuq dana kollu sa mill-ewwel jum tal-attakk. Aħna nieħdu pjaċir naraw il il-Konsil Kummissjoni il-Parlament semmew leħenhom. Nirringrazzjaw ukoll il-Parlament Ewropew għall appoġġ eh, tagħkom biex bekk insibu soluzzjoni politika taħt il-Nazzjonijiet Uniti. Grazzi ħafna, Sur President. Herzlichen Dank für die Kommission. Grazzi ħafna s-safsam il-Komissjoni għanna il-Viċi President Komissarju Stylianides. Dear President. Aziz President, Aziz kollegi, Grazzi ħafna għal din l-opportunità biex naġġornakom dwar l-iżviluppi umanitarji ta' dawn l-aħħar fil-Grigal tas Sirja. Il-kriżi illi rajnija tiżvolġi aktar kmieni wasal għal diversi mwiet, persuni spostati, irda ta' infrastruttura ċivili wkoll u l-ġlied ukoll seħħ f'żoni fejn kien hemm ħafna nies. U hemm madwar 200 li inqatlu u nafu li kważi 200,000 spiċċaw spostati u issa hemm min qed imur lura lejn daru, però aktar minn 150,000 huma spostati kif ukoll elf illi xorta waħda kienu għedin jistennew arranġamenti alternattivi qabel kriżi. U il-personal umanitarju ma natax aċċess għal dawk li kellhom bżonn lajnuna minħabba l-attakki jew minħabba ċerti kontrolli territorjali. NGOs internazzjonali raw illi kellhom jevakwaw il ħaddima tagħhom lejn Iraq. Issa, nixtieq nisħaq illi dak li għadna kif smajna mir-rappreżentanza tal-Kunsill ifisser li ma nistgħux niskużaw dawn il-imwiet fost iċ-ċivili il-ħsara għall-infrastruttura ċivili u dak kollu li laqat lilhom aħna rridu ngħinuhom u aħna wkoll imħasbin ferm dwar is-sitwazzjoni għal dawk li jipprovdu l-assistenza ta' saħħa. L-isptarijiet diversi postijiet m'għandhomx servizzi minħabba l bombardamenti li qed isir u kien hemm sptar partikolari illi ma setax jopera għaliex l-elettriku u l-ġeneraturi eh, ġew mill-quta minħabba l-bombi, l-ambulanzi wkoll ġew mill-quta ma kienx hemm ukoll evakwazzjoni tal-pazjenti mill-postijiet mill-quta, anki l personal mediku inqatel jew ġie miħtuf Aktar minn hekk l-emerġenza qed taffettwa wkoll il-provista ta' servizzi bażiċi għall popolazzjoni li diġà kienet qed tbati qabel il-kriżi. Filwaqt li l-personal internazzjonali ġie evakwat ta ma jfissirx li l-komunità umanitarja m'għadix qed tgħin lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna. Assistenza li salva il-ħajja hija xi ħaġa li għadha qed titwassal qed nappoġġjaw l-imsieħba tagħna umanitarja fil-Grigal tas-Sirja u b b'38 miljun euro u se nkomplu nagħtuhom l-appoġġ sakemm ikun hemm il-bżonn. Madana kollu il-ġlied irid jieqaf u wkoll eh, importanti li l-liġi internazzjonali umanitarja tiġi rispettata u l-inħarsu il-ċivili. Il-personal irrid ikollhom ukoll aċċess għal dawk li għandhom bżonn lajnuna l prekawzjonijiet kollha jridu jittieħdu biex innaqsu r-riskju ta' ħsara għal dawk li jgħinu fil-qasam tal-għajnuna anki għal dak li xaqsam il-konvojs u il-persuni li jaqdaw il-ħaddiema umanitarji m'għandhomx ikunu fil-mira ta' dawn l-attakki Nieħu koll opportunità biex infakkarkom dwar il-linja tal-Unjoni Ewropea dwar ir-ritorn tal-refuġati lejn is-Sirja. Ir-ritorni kollha jridu volontari jsiru wkoll ċertu dinjità u irridu naraw li dana kollu jseħ inkella l-Unjoni Ewropea ma tkunx tista' twassal l-appoġġ. L-istess għal buffer zones illi t turkija tixtieq twaqqaf fit-tramuntana tas-Sirja biex eventwalment tieħu r-refuġati hemmhekk. U nixtieq ukoll infakkarkom dwar ir-riskju illi semmew l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li bidla demokratika ma tkunx aċċettabbli, però fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea mhux se tagħti assistenza fi żoni fejn id-drittijiet tal-popolazzjonijiet reġjonali u tal-post jiġu ignorati. Il-Kummissjoni Ewropea, eżis kollegi, għarfet l-isforzi tat Turkija biex tilqa' miljuni ta' rifuġati fit-territorju tagħha iżda l-azzjonijiet tagħha militari fil-Grigal ta' Sirja aggravat sitwazzjoni li kienet diġà tassew drammatika. Jiena nieħu pjaċirna l-istituzzjonijiet Ewropej kienu maquda fir-reazzjoni tagħhom kontra l-azzjoni militari tat Turkija. Iżda ma nistawx issa nifqu ma nagħmlu xejn. Il-waqfim il-ġlied ġi rispettat parzjalment biss, u allura rridu nużaw dak kollu li nistgħu nagħmlu biex inwaqfu l-ostilitajiet, biex inwaqfu għal din it-traġedja monetarja, biex bekk ikun hemm assistenza minn naħa tagħna u biex bekk ukoll naslu wkoll għal soluzzjoni politika taħt il-mandat tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, issa nistgħu nibdew bil-interventi fid-dibattitu nibdew Michel Galler jogħġba. Grazzi ħafna sur President. Hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew għandna konsens wiesa aħna verament niġġudikaw u nikkundannaw dan l-intervent militari tat Turkija u nixtiequ li dawn it-truppi militari jkunu irtirati u meħuda lura mis aħna nafu maħniex stupidi x'kien iftiem il-bieraħ f'Soċi. Jiena naħseb li din l-imġiba hija possibbli anke minħabba l-imġiba tal-Istati Uniti Jiena naħseb illi minħabba f'hekk it-Turkija titbiet iktar mill-Unjoni Ewropea allura fir-riżoluzzjoni tagħna għedna illi l-Parlament Ewropew diġà waqqaf formalment f'Marzu għal-medu talab il-twaqqif formali tan negozjati tal-adeżjoni u subija tat-Turkija fl-Unjoni Ewropea. U um, naħseb illi hemm bosta eh, ċittadini li ma jistgħux eh, issa jibqgħu jipparteċipaw ċittadini torok jibqgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-Erasmus Plus u anke iwaqqaf ukoll ċertu kummerċ fuq il-livell eh, tal-bidja jridu naraw jekk nistgħux nagħmlu xi ħaġa fuq hekk ukoll jew inkella forsi nistgħu nissospendu wkoll l-Unjoni Doganali bħala l-aħħar mezz jiena naħseb li f'dan eh, f'din iż-żona ma jixtiequ l-ebda kontroll la mit-torok la mill Kurdi u laqas Misirjani u allura aħna qegħdin ngħidu illi qed nitolbu illi l-Kunsill kun jista' jieħu azzjoni b'mod preċiż ħalli bekk ikun hemm żona ta' sigurtà fis-Sirja tat Tramuntana għall benefiċċju tan-nies li jgħixu f'dik iż-żona. Grazzi. Nun L-Onorevoli Piri, eżis kollegi, għaddew ġematej sa mill-aħħar plenarja tagħna u debattitu dwar din il-kriżi. L-istabiliment ta' żona mingħajr periklu sar minflok żona ta' gwerra u l-invażjoni tal-Grigal tas Sirja dawk li jirpu ma' Putin, Assad, it-Turkija, l-Iran u ISIS. U dawk li jitilfu maċ ċittadini tal-Grigal tas Sirja u l-kredibilità tal-punent. nqatlu aktar minn 200 ruħ u aktar minn ġellida ta' kurdi aktar minn 600 mietu. U issa mħafna li din isibu issa e, postijiet fejn jistgħu jgħixu mingħajr periklu. Mijiet ta' ġellida IS inklużi ċittadini Ewropej ħarbu mill-kampijiet u l-esekuzzjoni wkoll ta' politiku kurd li kienet persuna li kienet marfa sew fil-grigal tas Sirja hija xi ħaġa kondannabbli u kien hemm ukoll l-użu tal-fosfru abjad min-naħa ta' Turkija fraselajn u anki eh, dawk li wettqu dawn l-atti miskerħa jridu issa jiġu protokol jaddu ġuri u bekk rridu naraw li nittu azzjoni biex nejnu miljuni ta' persuni, pero ma nistax naċċettaw premessa bażika li għandna hawnhekk għaliex il-bieraħ Terkija ridet tillegittima l-preżenza ta' 10 km tal-preżenza tagħha mal-frontiera mal-Sirja. Dana kollu wassal għal violazzjoni kbira l prinċipji ewlenin tal-liġi internazzjonali u anki l-liġi umanitarja. B'hekk aħna sejjaħna għal sanzjonijiet immirati kontra uffiċjali Torok biex ikun hemm miżuri restrittivi u anki embargoes biex bekk li lin minn konsiderazzjonijiet oħra politiċi irridu anki najnu lil dawk illi ġildu kontra ISIS li għamlu s-sakrifiċċju għas-sigurtà tagħna. Din hija xi ħaġa li mhix għażla, grazzi. Danke, Frau Kollegin Piri. Zu Wort gemeldet ist. Grazie, Honorable Piri. Eh, L-Onorevoli Asmani. Grazie, President L-operazzjoni militari fil-Grigal tas Sirja mit-Turkija hija xi ħaġa li tħassibna ferm qed iwassal għal kaos fir-reġun. Rapporti qegħdin imisemmu li inqatlu mijiet ta' persuni, mijiet ta' eluf li smu spostati u anki kien hemm xi eżekuzzjonijiet. It-terroristi tal-ISIS ħarbu mill-ħabs u dana minħabba il-moviment ta' Turkija u l-irtirar tal-Istati Uniti il-possibilità ta' ritorn ta' dawn il-terroristi għall-Ewropa iwassal għal teddida s-soċjetà tagħna u għaċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa. Billi nsaqsu l-mistoqsijiet il-Kommissjoni billi nebatu wkoll eh, ittra lil rappreżentantola eh, Olja is-Sinjura Mogherini bla poċ sħiħ tal-kollegi hawnhekk u flimkien kol ma dak li għamilna fissem Renew Europe, il-kuntatti ġifiri ma' Turkija, dawn kollu ma' sforzi biex aħna naqsu u naraw kif nistgħu waqfu dawn l-attakki. Ma nistawx ma najdu xejn meta naraw l-interferenza ta' ħadd ta' ħaddieħor, pereżempju e, ir-Russja, naraw li s sigurta tagħna issa da medda. U allura kollox ma jaqafx hawnhekk għada Il-Parlament Ewropew għandu opportunità tad-deb biex jitkellem b'leħen wieħed leħen wieħed biex bekk nagħmluha ċara kristall lit Turkija illi ma naċċettawx din l-azzjoni u biex bekk insejħu l-Unjoni Ewropea biex tieħu pożizzjoni b'saħħitha issa li l-kollegi fil-Parlament nitlobhom jappoġġawni biex inħeġġeġ ir-rappreżentant li biex ikun hemm dialogu mal-awtoritajiet tat-Turkija biex ikollna soluzzjoni sostenibbli biex bekk Erdogan iżomm mal-weda tiegħu illi jżomm il-priġunieri fi detenzjoni, peru nkunu lesti għal azzjonijiet oħra, l-armi anki s sanzjonijiet ekonomiċi wkoll huwa possibiltajiet. Ejjew naqdu flimkien is-saħħit tagħna u nġibu l-għaqda u nwaqfu l-vjolenza issa. Xi ħaġa li nagħmlu għall poplu fir-reġun u anki minħabba ċittadini tagħna Ewropej. Jekk jogħġbok Kommissjoni, ibdew ħudu azzjoni. Grazzi ħafna. Fratinek Strik. Grazzi ġimatejn ilu eżattament it-Turkija bdiet ukoll attakk fil-grigal tas-Sirja ġimatejn fejn diversi ċivili nqatlu kważi 200 elf kellhom jitilqu minn tjarhom fosthom hemm 80,000 tifel u tifla li għandhom bżonn ukoll għajnuna l-organizzazzjoni umanitarji però kellhom jitilqu mill-pajjiż. Is-sitwazzjoni fis-Sirja mill-ġdid hija traġedja umanitarja li m'għandix tkompli aktar. l irċirar tal-truppi tal-Istati Uniti wassal għal sitwazzjoni fejn il-Kurdi qed ifittex għal soluzzjoni ta' Erdogan u Putin u għalkemm l-Unjoni Ewropea trid tuża da kollu tista' biex tnaqqas il-konflitt u twaqqaf il-vjolenza, donna hija impossibbli fuq il-pjattaforma internazzjonali u allura aħna l-ħodor nitolbu lill unjoni Ewropea li tieħu azzjoni bħala attur prinċipali biex iġġieli l-Erdogan biex jirtira t truppi u biex ma jkunx hemm deportazzjoni ta' rifuġati lejn is-Sirja biex ikun hemm sanzjonijiet u anki proibizzjoni ta' viża fuq it-Turkija uffiċjali tal-Gvern biex ikun hemm ukoll embargo sħiħ tal-armi armi kif ukoll naħdmu fuq is-sospensjoni tal-ftejmit ta' kummerċ. Fl-istess waqt immod proattiv irridu nħarsu r-refuġjati Sirjani billi nżidu r-sistemazzjoni tagħhom u aħna nieħdu wkoll eh, eh, parti minn dawn ir-refuġjati. U allura aħna eh, nixtiequ appoġġ riżoluzzjoni li hija proposta President it-terroristi tal-ISIS ħarbu minn kampijent u dawn ipoġġu f'riskju l popolazzjoni tas Sirja. Il-ħodor bekk iħeġġu l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li jerġgħu jieħdu lura ċ-ċittadini tagħhom u l-membri tal-familja tagħhom biex dawn ikunu jistgħu jgħaddu bil-proċess legali. Huwa d-dmir tagħna illi innaqsu riskji ta' sigurtà u nwaqfu it-tfal milli jkunu l-vittmi. U kif ilkoll nafu fost il-għanijiet tal-invażjoni ta' Erdogan huwa li jiddeporta refuġati Sirjani lejn pajjiżhom. Madankollu, anki iż-żona eh, bla periklu ma tistax tħarisom mill-vjolenza persekuzzjoni għaliex jista' jkun hemm ukoll violazzjoni ta' konvenzjoni ta' refuġati u allura l-Unjoni Ewropea ma tridx tirritorna r-refuġati Sirjani lejn Turkija jekk ikun hemm riskju deportazzjoni. Iżda deportazzjoni jfisser ukoll bidla demografika ta tal popolazzjoni fil-Grigal tas Sirja. Reat dan ukoll kontra l-umanità. il kordi illi ġildu mana probabbilment se jitilfu l-autonomija tagħhom u allura l-Unjoni Ewropea trid tara li nħarsu id-drittijiet tagħhom. Issa u wasal il-waqt li nkunu proattivi. Grazzi. Klaus Patrick. l Berg Lars Patrick. Grazzi ħafna jiena jittispeċina ħafna għavolja mhux sorpriż li eh, kien hemm issa dan il-waqfin mill-ġlied li di li jerġgħu kunem ikun hemm ċertu sviluppi jiena nitnara u wkoll li il kordi fi żmien fejn kellhom verament bżonn għajnuna urġenti aħna abbandunajnihom u menejnihom x'aħna nafu li hemm bosta nies li qed ifittxu l li qegħdin xorta waħda jibatuhom għamli il-pajjiżi Ewropej u qegħdin iwasslu ċertu nuqqas ta' stabbiltà fl-Unjoni Ewropea naħseb li rridu nagħtu sinjal ċar lit-Turkija ma naħsibx li dan li qegħdin jagħmlu it-Turkija għandu jmur kontra d-drittijiet tagħna u l-valuri tagħna jiena naħseb illi dan qiegħed iwassal għal iktar estremisti u għal din raġuni jiena naħseb illi r-reġjun kollu qiegħed jipperikola l-Ewropa u ż-żona Ewropea. jena naħseb li hawnhekk għandna problemi li huma marbutin mal-mod ta' kif aħna ngħixu l ħajjiet tagħna u t-Turkija l-għajja parti eh, l-għajja ta' independent l-qas parti hija posta fl-Ewropa, grazzi. Uh, uh, numerous President, saru numru ta' żbalji min-naħa tal komunità internazzjonali fis-Sirja sa mill-2011. Rridu niftakru dwar l-atroċitajiet tar reġim Assad Aleppo il-preżenza tal-Gwardjan Rivoluzzjoni tal-Iran illi jagħtu appoġġ lill reġim ta' Sirjan u anki grupp ta' merċenarji Russi wkoll u l-preżenza tagħhom li konna nafu dwarhom Eh, aħna wkoll imħazbin dwar l-operazzjonijiet militari riċenti tat Turkija fil-Grigal tas Sirja. Jiena nixtieq nikkwota Stoltenberg starija pjuttost l-aktar bilanċata filwaqt li t Turkija għandha tħassib leġittimu ta' sigurtà nistenna li l-pajjiż joqgħod ħafna attent x'jagħmel u aħna wkoll ċertament nirrispettaw illi l-pajjiż irid joqgħod attent, però jrid ikun hemm miżuri indaqs li ġew applikati għal atturi kollha fir-reġjun. U allura irridu nsibu għodot adegwati biex nistabilizzaw ir-reġjun. Kif ukoll ninfluwenzaw attivitajiet illi jnaqsu t-tensjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Demirel. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena ħallejt, jiena nista' ngħid li aħna ħallejna t-tfal jiġġieldu wkoll f'dan f'din il-konflitt u naħseb li l-imġiba min-naħa ta' din il-Parlament Ewropew juri aħna eh, lil min nixtiequ niddefendu hemm nies li qegħdin jerġgħu jaħarbu iżda aħna rridu nikkandennaw dak li qiegħed isir minħata t-Turkija ħadd l-ebda pajjiż ma jista' jidħol bil-armata tiegħu f'pajjiż ieħor jiena naħseb li anke fuq iż-żona tas-sigurtà d-dinja falsa skuża m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq is-sigurtà aħna tat-Turkija jew tas-Sirja jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea u anke l-forzi l-oħrajn madwar id-dinja iktar jinteressom l-interessi ekonomiċi milli l prevenzjoni tal-ġlied u l tbatija ta' ċittadini jiena naħseb illi Erdogan m'għandux ikompli jkollu possibilità illi jagħmel din e, il-gwerra jekk aħna nkunu e, iktar koerenti u npoġġu pressjoni hekk kif suppost, jiena naħseb li m'għandux ikun hemm iktar negozjati u kummerċ mal partit ta' Erdogan għandna bżonn li nsibu soluzzjoni politika għas-Sirja mingħajr ma nserħu fuq interventi militari. It-tfal, il-Kurdi u l-forzi demokratiċi tal-Kurdi għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. U um, jiena naħseb illi id-demokrazija u l-ħelsien huma prinċipji li għandhom ikunu rrispettati. Grazzi ħafna issa jmiss lill-Onorevoli Radakowski. Odsudzujem Turecku aggressiv severnej Sirji. Grazzi ħafna jiena nikkondanna l-attakk aggressiv u vjolenti tat-Turkija fit-tramuntana tal-Sirja mingħajr l-approvazzjoni tas sirja u l-approvazzjoni ta' ġus maquda wkoll jiena naħseb illi dan għandu jkun ikkundannat b'mod strett min-naħa tagħna u naħseb li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ħajt jibqgħu jġorru din ir-responsabbiltà minħabba li quddiem il-konsegwenza ta' dan kollu ħajkun illi ħajkun hemm iktar terroristi li ħajġu fl-Ewropa jiena naħseb l-ewwel qabel kollox għandna verament naraw li nimponu sanzjonijiet Eh, fut turkija inneħħu sanzjonijiet fuq is-Sirja naraw li nerġgħu insaħħu l-rabtiet diplomatiċi mas-Sirja u wkoll nippruvaw ma nindaħlux fil-kwistjonijiet interni tagħhom. Apparti minn hekk jiena naħseb illi l preżenza tal-forzi barranin fis-Sirja ma nistgħux nittolleraw aħna fl-istess ħin naħsbu illi jekk nagħmlu b'hekk inkun nistgħu nevitaw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 Kurt iġġielet biex il-punent ikun jista' jirbaħ lil ISIS. Huma ġildu lil ISIS numru ta' bliet fis-Sirja u llum aħna nipproponu illi illi nagħmlu emenda baġitarja biex nifriżaw il-fondi ta' predeżjoni paragrafu 45 u dawn il-fondi jmorru lejn riserva. Ma nistgħux innaqsu l fondi għas soċjetà ċivili iżda din l-emenda baġitarja tista' turi l-pożizzjoni tagħna u l-fatt li ma naqblux mal-massakru tal-Kurdi. Grazzi. Voilà. Dok mi u raspravljamo o posljedicama turske intervenzi u Sever Għawek għana nitkellmu fuq il-konsegwenzi tal-intervent militari ta' Sirja il ftajim ta' bejn l-Istati Uniti u Turkija sa skada stessa' għandna ftehim ġdid bejn Turkija u r-Russja ġifieri fuq l-integrità tas-Sirja naħseb li dawn ma tantx jaqblu naħseb li dan il-ftehim mhuwiex aċċettabbli għall-ebda naħa iżda xi ngħidu fuq il-Kurdi li verament jixtiequ jagħtu kontribut fuq l-ISIS u xi ngħidu wkoll fuq il-nuqqas ta' responsabbilta min-naħa tal-pajjiżi Ewropej jiena naħseb illi l-iktar diskors ewlien għandu jkun mitwaqqif mill-ġdid mill-ġlied u aħna ma nistgħux biss nisqu fuq ir-rispett ta' dan il-ftehim bidubju ta' xejn jiena nirrispetta s-sanzjonijiet il-projbizzjoni tal- tal-beħ tal-armi u l-affarijiet kollha nistgħu nappoġġjaw aħna S'aħna kif nistgħu ngħinu lis sirjani jekk dawn id-deċiżjonijiet ma stajniex noħduhom meta aħna ma kellniex unanimità fil- kontest kuntest tan-negozjati ta' Maċedonja tat Tramuntana u Albanija. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Rautmans. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi. Erdogan verament jixtieq illi jibqa' iżomm l-ewropa ostaġġ fis-sena 2016 aħna konna stabbilixxejna din il-politika u konna ħriġna wkoll fondi biex ninvestu għall-għajnuna iżda huwa issa għandu l-miftuħ f'idejh jista' jiftaħ il-bieb u jħalli lill-immigranti jitilqu iżda jipprova jistabbilixxi jgħid safe zone Issa naħsbu illi nafu sew x'inhu l-intenzjoni tiegħu. Iżda l-Ewropa x'qiegħda tagħmel biex nippruvaw inwaqfu dan il-kunflitt. L-Ewropa qiegħda biss tħares. Putin qiegħed jappoġġa il-sistema dittatorjali tal-Sirja U l-Ewropa xi tagħmel, l-Ewropa ma tagħmel xejn qed tibqa' tiċċessa u tħares u tħalli lit turkija tagħmel sitwazzjoni ħafna armi li aħna osservaturi biss aħna dawk li ħankollna naffaċċjaw ukoll il-konsegwenzi ġifieri iktar immigranti fl-Ewropa. Naħseb li issa wasal il-waqt eżis kollegi illi nieħdu azzjoni verament hemm bżonn li niżguraw illi din is-safe zone hija kkontrollata mill-ġnus magħquda din hija dan huwa dak li aħna nixtiequ l-ewropa għandha tieħu f'idejha l kontroll tal-politika tas-sigurtà ma nistgħux niddependu l fuq ir-Russi lanqas fuq l-Amerikani u naħseb illi għalhekk hemm bżonn illi nqisu s-sitwazzjoni ta' aktar minn 700 tifel u tifla huma m'għandhomx ibatu minħabba l-iżbalji tal-ġenituri tagħhom aħna għandna bżonn verament politika tal-ażil tajba grazzi Two gray-haired elder men got together in Moscow. Grazzi ħafna, żewġ irġiel b'xarhom li qed jibjatel irnexxielhom jiftemu fuq il-futur ta' dan ir-reġjun dawn il-ċina hawnhekk minħabba li aħna fallejna, minħabba l-istituzzjonijiet tagħna fallew, minħabba li dan il-Parlament Ewropew ma m'għamilx xogħol sew, minħabba li wkoll il-Kunsill waqa' allura x'inhuma fejn huma l miżuri ta' embargo e, fejn huma s-sanzjonijiet u l-miżuri komprensivi li konna din nitkellmu dwarhom aħna ma konniex kapaċi nieħdu azzjoni u kontroll fuq din is-sitwazzjoni iżda mhuwiex tard wisq naħseb li nistgħu inneħħu deċiżjonijiet unanimi u ninvestu iktar fil-politika eh, barranija għad fadlilna ħames snin biex nagħmlu dan kollu forsi ma nistgħux ngħinu lil dawn in-nies issa iżda rridu nipprevjenu li quddiem ikun hemm iktar irġiel b'xarhom jibjad li jkunu jistgħu jiddeċiedu fuq dawn l-affarijiet jiena naħseb li għandna ninvestu f'politika tal-ugwaljanza jkun hemm iktar nisa li jkunu qegħdin jieħdu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. U kif qal Sur Galer hemm konsens hemm bosta forzi politiċi li qegħdin jivvotaw favur riżoluzzjoni b'saħħitha ħafna. Iżda dan qed isir minħabba raġunijiet politiċi differenti u nista' ngħidilkom x'inhi raġuni politika min-naħa tagħna aħna nixtiequ li niżguraw ġejjieni Ewropew għat-Turkija u biex aħna niżguraw eh, illi t-Turkija jkollhom perspettivi Ewropej aħna rridu nneħħu l-imperja l-imperjaliżmu Tork, irridu wkoll innaqsu dawn l-effett minħabba li hemm l-artisti ċ-ċittadini li qegħdin ibatu u għalihom aħna rridu nkomplu niġġieldu u rridu ngħidulhom illi iva aħna lesti li nivvotaw favur din riżoluzzjoni biex niġġieldu favur il-perspettivi fil-ġejni tagħhom aħna qed nivvotaw favur din riżoluzzjoni verament eh, b'saħħitha biex nippermettu li jkollhom futur ta' demokrazija fl-Ewropa ġifiri din ir riżoluzzjoni kontra Erdogan iżda favur id-demokrazija tagħhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Davids. Grazzi ħafna jiena ma nixtieqx nivvota favur riżoluzzjoni kif hija nfassla bħalissa għalfejn minħabba illi dak illi kien verament b'saħħtu dik ir-riżoluzzjoni tneħħaw nistitu ċertu artikli jiena ma nistax naqbel dwarhom. Jiġifieri naħseb illi issa qegħdin daqsxejn tard u ma sarx biżżejjed ħajkunu l-Kurdi wkoll li ħajbatu bla dubju ta' xejn. U naħseb illi l-ar ħaġa hija illi dan kollu huwa bbiżgħat fuq il-ftehim ta' danna illi kemm is-Sirja u t-Turkija qegħdin jiddeskrivu lil kurdi bħala terroristi iżda huma il-kurdi illi kellhom il-kapaċità li jeqirdu l-istat iżlamiku u l-ewropa naħseb li qed terġa' turi li mhijiex b'saħħitha biżżejjed li mhijiex lesta li tieħu azzjoni naħseb illi jekk nieħdu azzjonijiet u miżuri ekonomiċi biss nistgħu nbiddlu l-affarijiet. Grazzi l Kanko. When, I was a child. Jiena meta kont tifla li kieku kien hemm xi ħadd li kien ħajjgħid l-Amerikani ħajġu jisalvawna jiena kont nemmena forsi minħabba il fint li kont nara li kieku kont tifla issa jgħidu li illi ara l-Ewropa ħajjiġu Eh, jgħinuna u jsalvawni naħseb li kont nipprova naħseb għal rasi, naħseb li d-diplomazija hija importanti iżda d-diplomazija effettiva biss meta eh, l persuna li tkun tinnegozja magħha tkun taf li inti tista' tieħu azzjoni. L-Ewropa għandha s servita ta' tagħmal dawk li qegħdin jiġġieldu u jaħarbu mill-tbatija u mill-attakki, jiena naħseb li issa rridu niżguraw ukoll li jkollna din il-Noj fly zone anke fuq is-Sirja. Għandna wkoll ikollna imblukkar bħalissa tal-għajnuna umanitarja li qed tingħata u issa li hemm bosta pajjiżi li qegħdin jirtiraw mir-responsabbiltà illi qegħdin jassumu fil-lvant nofsani naħseb issa wasal il-waqt li l-ewropa tieħu iktar azzjoni speċjalment nagħtu attenzjoni lin-nisa li qegħdin ibatu ħafna. Grazzi ħafna s-onorevoli Villum Sen Nikolaj. Grazzi ħafna kien hemm tifla żgħira ta' tliet snin li kienet li nqatlet minn bomba Ibrahim Musaf, tliet snin, illu wkoll eh, huwa mweġġab serjament b'saqajh. Jami ukoll inħarqet b'mod eh, serju ħafna jiena naħseb li l-lista tal-vittmi li kienu konsegwenza tal-attakki min-naħa ta' Erdogan fis-Sirja hija twila, lista twila sfortunatament aħna nafu li kien hemm ħafna ċittadini li sempliċement inqatlu fit-toroq u kienu wkoll akkużati li użaw l-armi eh, kimiċi naħseb li rajna eh, kif Trump iddiżappunta l-alleati tagħna u rajna li Erdogan kompla għaddej bil interventi militari u l-Ewropa m'għamlet xejn naħseb li irridu naraw aħna x'tib ta' intervent irridu nagħmlu aħna issa li qegħdin jistennew u nitkellmu t-Turkija u r-Russja qegħdin jippjanaw li jagħmlu invażjoni tal-ċentri Kristjani u Sirjani. Dan huwa attakki dawn huma attakki eh, mirati għal nies ta' partikolari jiena naħseb illi aħna nistgħu inwaqfu lil erdogan jekk inkollha rrida politika eżis kollegi wasal il-waqt illi nieħdu azzjoni grazzi ħafna issa imes lis-sur Konstantino. Grazzi ħafna fuq l-informazzjoni li rċevejt fuq l-operazzjoni ta' Turkija fit-Tramuntana tas-Sirja u anke fuq il-midja internazzjonali. Jiena nixtieq ngħid dan li naħseb li l-intervent militari tat Turkija fuq il-forzi militari tal-Kurdi verament waslu għal ħafna nies li diġà qegħdin jaħarbu aħna rajna li kien hemm bosta referenzi għal attakki kontra il-ċittadini dawn huma attakki li huma reati tal-gwerra dak huwa proprju dak li il- segretarju tad-difiża tal-istati uniti qal ukoll jiena naħseb li rridu nisqu fuq id-dikjarazzjoni illi diġà konna għamilna li eluf ta' ġihadisti tal-istat iżlamiku inħ tħarbu minn wara dan l-attakk min-naħa tat-turkija ġifieri l tal-yemen naħseb li għandhom ikunu iktar ċari jieħdu azzjoni <coughs> grazzi onorevoli mcallister minuta u nofs Signora Presidente, sis kollegi, l-operazzjonijiet militari fil-Grigal tat turkija ta' Sirja huwa eh, verament illi għandu konsegwenzi umanitarji, politiċi gravi ħafna dbatija għall poplu lokali u jista' jikkontribwixxi wkoll għal tiġdid ta' estremiżmu eh, Iżlamiku e u l koordinaturi tal-ALDE tal-PPE u l-SND ek qalu wkoll dal-ħodu nixtieq informakom eżis kollegi li jiena bħala president tal-AFID publikajt mal-presidenti tal-Komitati l-Affarijiet Barranin tal-Ġermanja, Franza, Renju Unit, kif ukoll il-Kamra tar-Rappreżentanti Amerikana dikjarazzjoni konġunta fuq l-invażjoni tat-Turkija aħna nikkonsidraw li ma nistgħux nabbandonaw il-SDF għax huma tassew ikkontribwew għal din il-ġlieda li ma li ma spiċċax kontra Daesh. dispeċina ħafna il-pożizzjoni tal-President Amerikan il jirtira t truppi mill-Gregal tas Sirja u nitolbu l istati membri l-Unjoni Ewropea biex jerfaw r-responsabilità u jimpenjaw ruhom biex insibu soluzzjoni għall konflitt. Fir-risoluzzjoni ta' għada nagħmlu appell ukoll għal reazzjoni olistika min-naħa tal-Unjoni Ewropea lejn din il-kriżi Kumment tal-aħħar, eżis kollegi, na nilqa kull inizjattiva biex ikun hemm żona ta' sigurtà internazzjonali fil-gregal tas Sirja, żona bħal din tista' ġrib stabbiltà għar-reġjun u nagħmluha possibbli li jkun hemm il-ġdid l ħajja ċivili f'dan ir-reġjun. Grazzi ħafna, issa għall minuta u nofs eh, l-Onorevoli Sanchez Amor. Grazzi ħafna, President għal dak li huwa l-pożizzjoni tal-grupp l-intervent l-inkursjoni tat Turkija huwa dritt ta' drittijiet tal-bniedem eh, ksur ċar ħafna u għalhekk aħna nixtu ngħidu da kollu l-ewwel qabel kollox. U mbagħad il-President jista' jsaqsi jekk tista' forsi tkellem iktar bil-mod u t traduzzjoni Issa l-Ingliż issa iva imma jdispeċini għall-interruzzjoni imma jekk joġobkom għall-interpreti għandkom bżonn titkellmu iktar bil-mod. Iva, grazzi ħafna. Mela, palmu il mija l-pożizzjoni tal-grupp tiegħi l-inkursjoni tat-Turkija ksur ta' dittijiet tal-bniedem u dan kontra kull indikazzjoni politika u din hija ħaġa li xtaqt ngħidha l qabel kollox u għalhekk għandna bżonn nużaw il-qafas li stabbilitu l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm slim f'dan ir-reġjun. Imma ovvjament mhijiex is-sigurtà biss tat-Turkija imma huma qegħdin jgħidu li minħabba s-sigurtà invadew din il-żona imma m'hemmx eh, Ma nistgħux naċċettaw ħaġa bħal din u għalhekk hemm bżonn kif għadha ġnus maquda jkun hemm l-alleati li jaħdmu flimkien biex ikun hemm qafas multilaterali biex inżommu numru kbir ta' refuġati li mbagħad huwa passaport biex jinvadu eh, pajjiż qrib u għalhekk hemm bżonn ikun hemm rispett tas-sovranità tal-pajjiż li jkun pajjiż ġirien għax jekk le dan ikun f'kontradizzjoni għal liġi internazzjonali u għalhekk ma jirċi hemm interferenza fil-bilanċ demografiku u etniku u l-forza militari hija dik illi eh, ġib magħha l perikli u għalhekk eh, l-unika soluzzjoni tkun illi dawn il-familji Sirjani imorru lura bażi volontarja. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Von Wiese. Grazzi ħafna, Signora President. Meta kien hemm l-invażjoni tat Turkija, xi 7000 eh, tifel u tifla eh, tal-ġellieda tal-ISIS kienu qed jgħixu fil-grigal tas-Sirja fosthom xi seba' ċittadini Ewropej. Ħafna ta' bil-fors kellhom jaħarbu u issa ma nafux sar minnhom. Ma nistgħux nabbandonaw dawn it-tfal jew nikastigawhom għal realti ta' missiriethom kull tifel u tifla ta' taħt l-10 snin ma jistgħux ikunu responsabbli skont il-liġi f'stat membru għalhekk jien nagħmel appell li stati membri biex jirrispettaw il-liġi internazzjonali u dik Ewropea u nagħmel appell għal rimpatriju ta' dawn it-tfal illum qabel għada. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Brickmont. Eżis kollegi nistidinkom illi talqu għajnejkom waqt li qed nitkellem għandkom it-tfal u forsi l-kbir ħalli l belġu biex imur iġieled f'ġlida li miex tagħkom intkom tiġildu bħala l-juni biex jiġi lura xejn ma jiġri hemm nuqqas ta' rieda eh, politika u mbagħad in-nepotijiet tagħkom eh, ovvjament jikbru f'din is-sitwazzjoni il-tifel tiegħek u imut għal kawża li intkom qed iġildu kontrija hawnhekk fil-Parlament Ewropew u mbagħad mill-ġdid tiġġieled biex in-neputijiet li mhumiex responsabbli din is-sitwazzjoni vittmi ta' gwerra illi mażlux huma jiġu rimpatrijati fl-Ewropa u llum bħala nisa u politiċi għandkom din is-seta' għal rimpatru ta' dawn it-tfal lejn l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tista' tikkoordina din l-azzjoni imħabba l-Konvenzjoni ta' Drittijiet tat Tfal u aħna lkoll aħna impenjati biex nirrispettawha din il-konvenzjoni. Grazzi ħafna l-minuta u nofs is-sur Marjani. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena sena ilu kont kript fuq Twitter illi fl aħħar tal istorja dawk li se jipproteġu l kurdi eh, se jkun biss il-President Assad u l gvern legali tiegħu imma forsi kienet ta' sorpriża għalikom imma xi ħaġa li stajna nantiċipaw għax kif nistgħu niddubitaw illi l il kurdi se jkunu abbandonati kif kena nistaw najdu li President Trump ma kienx se jgħid għax għal ek għal qabel elezzjonijiet li mhux se it-truppi Amerikani, kif nistaw ninsow illi reazzjoni Turka se tkun inevitabbli għax jina minixaw biex eh, nidefendi t Turkija u nikkondanna l-inkursjoni tagħhom fuq it-territorju Sirjan ma min se jaċċetta bħala stat li jkollu grupp terroristiku li jagħmlu inkursjonijiet fuq it-territorju tiegħu. U għalhekk li mija soluzzjoni għal paċi paċi fis-Sirja, ir-rispett tas-sovranità Sirjana eh, fuq it-territorju kollu rispett tal konvenzjonijiet internazzjonali biex ikun hemm rikonċiljazzjoni. Kif nistgħu niġġustifikaw is-sanzjonijiet li huma ta' pis tal-Unjoni Ewropea fuq it-tamir mediku u kif se nispiċċaw din l-istorja. Għandna żona ta' sigurtà u dik umanitarja imma bħalma kellhom stati oħra kellna bżonn viżjoni strateġika li tikkonsidra l-karatteristiċi speċifiċi tat-territorju. Aħna qegħdin kommentaturi, spettaturi, nivvotaw rakkomandazzjonijiet imma hawnhekk qatt ma kien konna atturi u għalhekk hemm bżonn l-Unjoni Ewropea Eh, tqis ir-realtà u jkollha viżjoni strateġika tal-politika esterna tagħha. Grazzi. Għal minuta l-Onorevoli Terċ. Grazzi ħafna, President. L-invażjoni torka fis-Sirja bla dubju ta' xejn hija traġedja imma hija traġedja li stajna nanticipaw għax it-Turkija għandha interessi f'dan ir-reġjun, interessi serji ħafna u 13 miljun u nofs refuġat huma fatt eh, fatt ta' peace għalihom u għalhekk aħna ta' bilfors stajna nidentifikaw dak li qed jiġi attwalment. Naħseb it-Turkija bla dubju ta' xejn hemm bżonn titrażżan u biex ikonnem hemm żona eh, ta' esklużjoni, żona imħarsa. Imma l-għal Turkija Eh, ma tinteressa il-Pax Putin eh, fis-Sirja fuq medda twila ta' żmien għax tkun ta' benefiċċju biss għal Putin u għall iran u u laqas l-Ewropa ma tista' tagħmel xi ħaġa oħra ħillief illi tikkondanna għax aħna ma minna xejn u biex naħsbu li l-Amerikani mbagħad se jkunu dejjem kullum kien u jinvestu u hija ħaġa illi il-bot ħafna mir-realtà u l-Ewropa qed tara dan u hemm bżonn tikkonsidra. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gorgio għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea intkom tiftakru meta appoġġajtu r rebija qarbija issa hemm xitwa qalila fir-reġjun issa qegħdin eh, tibku, tibku għal xejn, mistenilu kien hemm inkursjoni kontra l gvern Sirjan minn setat barranin jridu jismantellaw il-pajjiż l-Istati Uniti, t Turkija, n-NATO, anki l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U l monarkiji tal-Golf Persiku taw l-armamenti lill ġihadisti u l-Istat Iżlamiku issa bit-tolleranza bl-aċċettazzjoni min-naħa tal-Amerika u tar-Russja u kliem biss min-naħa tal-Unjoni Ewropea, Erdogan issa qed jipprova mill-ġdid illi xħed il-dem tal-Kurdi jipprova jaqrdhom il-Kurdi u għalhekk hekk ma rażnuhomx ikun hemm ridistribuzzjoni taż żejt, beħ tal-armamenti, u biex irrażan il u biex Eh, jafframmenta r reġjun u għalhekk din hija traġedja. Dak biss li kelli ngħid. Grazzi, Sur Castaldo għal minuta. Grazzi ħafna President, sis kollegi, minn qas xar l-Erdogan sar il-liġi internazzjonali u invada s-Sirja u għamel tindif etniku kif qalt Amnesty International u bistmerija kbira huwa kellu għamel ksur ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk tajjeb id-deċiżjoni ta' ħafna Eh, stati membri mhux kollox illi jissospendu l-armamenti lejn Ankara pro mhux biżżejjed. Għandna bżonn l-ewwel qabel kollox nagħlqu l proċedura ta' farsa ta' dħul tal-Turkija fl-Unjoni Ewropea m'hemmx il-premessi u hija u nimblokkaw kull tip ta' finanzjament Ewropew li jista' eh, jispiċċa eh, fil-bwiet ta' Erdogan qed inħarsu ares għal pagamenti li tajnuh tajnih u dawn dejje u jużu dejjem ir-rifuġati u ma nibżawx illi nużaw eh, l-alternativi kollha dispożizzjoni tagħna san sanzjonijiet, anki ta' preferenzi kummerċali, sospensjoni ta' trattat doganali. Eżis kollegi, qed inħallsu għall iżbalji u kulħadd jista' jarhom, ma nistgħux nabbandonaw il-poplu kurdu għal darba. Aħna almenu l-Ewropej ma nistgħux nabbandonawhom. Thank you, Mr. Grazie ħafna l-Onorevoli Bezesku għal minuta. Grazzi ħafna, Signor President. L-invażjoni torka fil-Grigal tas Sirja tfisser li hemm żewġ affarijiet li għandna bżonn nikkonsidraw is-sigurtà li hija marbuta mal-fatt li t-Turkija taħseb illi l-milizzi kurdi huma terroristi u parti oħra li hija marbuta mal-migrazzjoni umanitarja. L-effetti ta' din l-invażjoni huma gravi ħafna. L-armata Sirjana għall-ewwel darba wara bosta snin qiegħda fit-tramuntana tas-Sirja. Dan xekkel it-Turkija milli tikkontrolla l fruntiera kollha hemm bżonn taċċetta biss l-20 km fuq 400. Din l-invażjoni waslet għal 160 elf Sirjan f'ħames tiem li kellhom iħallu darhom u kien hemm ukoll ħafna imwiet min-naħa ta' ċivili. L-invażjoni torka permettit lil Putin illi ikun garanti u tal-indipendenza futura tas-Sirja, tal-integrità territorjali tas-Sirja, jiġifieri f'kliem ieħor illi hu jkollu s-seta u l-influenza tiegħu fuq is-Sirja qegħdin ngħidu illi ma rridux nesportaw iktar l-armamenti aħna l-Ewropej mhux problema se jixtru l-armi minn Putin. Il-President il-President iwaqqaf lil kelliem. Ikompli bżonn li jkun hemm żona eh, ta' sigurtà fuq il-frontiera. Jekk jogħġbok żommu mal-ħin allokat lilkom ma nistgħux nirdoppjaw il-ħin allokat lilna, nħallu il ħin għal oħrajn. Issa imorru għall onorevoli Santos għal minuta. Grazzi ħafna Sinjura President. Eh, wieħed minn daw il-momenti illi ma nistawx nibqaw sikta dak li qed jiġri eh, fil-grigal ta' Sirja ksur ta' drittijiet tal-bniedem teddida għas-sigurtà li diġà ma tibrillax fir-reġjun u wassal għal eh, eluf ta' nies illi kellhom jaħarbu minn djarhom għal sitwazzjoni iktar fraġli mi diġà kienet u għall emerġenza possibbli mill-ġdid ta' Daesh ma nistgħux ħlif nikkondanaw da kollu l-inizjattivi tal-Kunsill Ewropew fuq il-beħ tal-armamenti tajjeb imma mhux biżżejjed hemm bżonn illi jkopri l fornituri l-beħ kollu għaddej hemm bżonn nagħmlu iktar hemm bżonn ikun hemm sanzjonijiet kontra dawk kollha involuti direttament jew indirettament fil-ksur ta' dittijiet tal-bniedem għandna bżonn naġixxu fuq l-interessi ekonomiċi tagħhom għandna bżonn nuru biċċa ċar illi l-Unjoni Ewropea mhijiex eh, ċedi għal rikat illi se waslu għajnuna lil dawk il-pajjiżi illi eh, għandhom ir-rifuġati musa waħni se naċċettaw ir-ritorn sforzat dawk biss li jixtuq imorru lura eh, b'mod bħala volontarju. L-Unjoni Ewropea ma tistax tappoġġja xi operazzjoni ta' reorganizzazzjoni soċjali sforzata nilqgħu il-kuraġġ tal-poplu eh, kurdu u tal-SDF illi ġildu mal-koalizzjoni internazzjonali kontra Daesh. U għalhekk għandna bżonn ninżommu s solidarjetà magħhom. Grazzi ħafna. Issa minuta l-Onorevoli Lualso. Grazzi ħafna, Sinjura President, dak li qed jiġri llum fil-grigal tas-Sirja murħlif episodju addizzjonali ta' dak li qed jiġi dawn l-aħħar tmien snin din traġedja anke tagħna l-offensiva Turka li mmirat fuq it-truppi kurdi illi kienu qed jiġġieldu kontra Daesh mana il-milizzi appoġġjati minn Ankara ehm, mħeġġin mill kelliema eh, mill-mexxejja ehm, suppost iħadnu l valuri tagħna imma minflok sibna li l-ħabsima kellhom sorveljanza pereżempju u anke il-tribunal li aħna waqqafna issa nqeret u għalhekk is-sigurtà tagħna wkoll ġiet medda u paralizzata imma l-iktar u fejn hi l-Unjoni Ewropea ma nistgħux inkunu kuntenti fuq ir-rwol tar-Russja li tiġi msaħħa fil-Bant Nofsani ma nistgħux nkunu sodisfatti l-aljati Amerikani tagħna jikkonsidrawna jew kważi jinjorawna f'din l-għażla jekk aħna ma jkunix reazzjoni l-istorja tkompli mingħajrna u forsi anki kontrina Qatt bħalma qatt qabel kellna bżonn ta' viżjoni strateġika, bżonn ta' difiża Ewropea tippermettilna illi inħarsu lill-Ewropa u nirrispettaw il-valuri tagħna meta l-aljanzi tagħna jidhru li huma dgħajfa. Grazzi ħafna l-minuta u nofsru l Urtasun.